Good evening. And... Il-lejla tajba u nilqawkom għal Kamra ta' Dibattitu fil-Parlament Ewropew ġew Brussell jiena Mark Rogerson. Il-kampanja spiċċat, il-voti issa ħarġu, il-proċess demokratiku seħ. U aktar minn 150 kanal ta' televizjoni huma marbuta biex jaraw biex ikunu xieda għal riżultati, issa kom il-ħruġ ta' riżultati fost l europa l indikazzjoni ta' riżultati u natu ħarsa wkoll il-kompless politiku fil-Parlament Ewropew il-mies. Aħna ser nisimgħu wkoll mill-mexxejja politiċi Ewropej f'Berlin għandna l-Presidenza tal-Parlament Ewropew Hans-Gert Pottering, il-President, fi Brussell għanna Joseph Dole, il-President tal-EPP. F'Berlin għanna Sir Schulz, il-President tas-Soċjalisti, U għal-ħodor għanna il-ko-president, il-sur Cole-Bendit, ħajkun fl-istudio tana ġewa Pariġi u bħalissa f'Pariġi diġa għanna il-sur Wurz, il-president tal-NGL ħadna ħafna ġurnalisti fil-kamra u ħajkun jistaw jagħmlu mistoqsijiet tagħhom il-politikanti, però jien nibdew ċertu fatti u ċifri nixtintikom rizultati ta' turnout ta' rizultati jina maqut ma' Sur Delu, spokesman tal-Parlament Ewropew, Jean, xi tajdli? Lejla tajba, lejla tajba l-kulħat. L-ewwel ħaġa li ser nagħmlu qabel ma ngħaddu għar-riżultati u li natukom l-istimi ta' turnouts fil-pajjiż differenti. Per żewġ każijiet, għat-turnout u anki il riżultati ser nużaw kalkulazzjonijiet li tfasslu mill uh, starriċ ta' TNS u għal ċertu pajjiżi u ċertu partiti eh, u naraw ir-riżultati wkoll għalhekk issa nixtieq eh, nitlob naraw it-turnout globali fi 27 stat membru biex dan jitla fuq l-iskrin tagħna ħankun nistgħu narawh. Donc euh, voilà, c'est un taux de participation de... Mela, għonek għanna ċifri, 43.39% u dan ifisser li uh, wieħed perċentwal inqas mill-turnout uh, li ġi kalkulat għal 27 stat membru fil-elezzjoni tal-2004. U għalhekk issa nistgħu naraw il-riżultati provizjonari ta' siġijiet u sissa dawn mhumiex riżultati definittivi. Tistgħu taraw varjetà Pero aħna sarin nkunu għedin niċċaraw aktar iċ-ċifri aktar kif nimxu l-qoddim. Lejn ners u lejn nofs il-lejl. Mela, issa għanna il-varjetà li sissa irċevejna, dawn huma riżultati li rċevejna sissa. Mela. L-ewwel net insibu il-grupp tal-EPP għal madwar 263 u 273 siġġu. U mbagħad għandna l-grupp tas-soċjalisti għandna 155 u 165 insiġġu. Għandna liberali u demokratiċi madwar 78 u 84 siġġu il-partit tal ħodur bejn 52 u 56 siġġu il-grupp tal-gwe bejn 33-37 siġġu, il-UEN u kol bejn 33 u 37 siġġu, l-indem għanna 15-19 siġġu, u madwar 83-89 li rjadhom iridu jiġu maqsma. Mela dawn ma ir-riżultati ta' siġijiet kif għandna bħalissa, kif huma bħalissa. Lura lilek Mark. Grazzi ħafna. Inaqat magħna wkoll Graham Watson il-President tal-LB. Issa naddu għal Berlin fejn hemm il-President Pottering tal-Parlament Ewropew x'tgħidilna dwar ir-riżultati u x'qed tara mill-kompożizzjoni tal-Parlament. L-ewwel nett nixtieq ngħid liċ-ċittadini kollha fl-Ewropa li nixtieq nirringrazzjakom talli ħadtu sehem fl-elezzjonijiet tal-Parlament Ewropew nafu li hemm lokal iktar titjib rigward tat u irridu naraw kif ser nagħmlu biex niksbu dan it-titjib. Għandna bżonn ta' kooperazzjoni aħjar bejn il-membri, il-partiti politiċi u l medja però dan huwa suġġett li rridu nanalizzaw bir-reqqa fil-futur. Jiena kuntent li l-partiti favur l-Ewropa, inklużi il- l-IPP, il-Soċjalisti, il-Liberali u il-Ħodor fil-fatt irnexxielhom jiksbu maġġoranza solida u robusta favur l-Ewropa. Dawk fostna li huma favur l-Ewropa ser ikomplu jaħdmu u jmexxu lill ewropa lejn lejn futur iktar mm, ta' suċċess rrit ngħid lil dawk li mihomx eh, favur l-Ewropa li jridu jikkooperaw ma' kulħadd b'mod objettiv. Grazzi, Sur Pottering u hawnhekk għandna Sur Joseph Doll fisem l-IPP. X'taħseb mill-lejla? Pour le groupe PPEDE, e. e u li grupp huwa lejla tajba ħafna u jina u konixtieq. Nirringrazzja l-votanti kollha li appoġġawna u dawk in-nisa u l-irġil kollha li ħadmu għalli Pippi li eh, ħadmu ħafna fuq suġġetti differenti. Grazzi li l-votanti huwa veru meta nħarsu lejn figuri għalli Pippi jiena nista' ngħid li inħossni sodisfat ħafna. Il-partit żgur li rebaħ. u l-Partit Soċjalista tilfu xi għara l-lejla. Mela, naddu issa għal Berlin biex nwieġbu għall aħbarijiet li l-IPP rebħu ftit iktar fuq is-soċjalisti, mela Martin Schulz fidejk. Mr. Schulz, can you hear me okay? Sir Schulz, inti tista tismani minn Berlin? Ja, ich kann Sie hören. Ah, thank you. Good. Iva, et nisimak. Mela, naddu għal rezultati u, il-rezultati, xtajdin naddu għal rezultati u l-suppozizjoni klien bħalissa. Das ist ganz sicher ein sehr traurig. Iva, ċertament eh, miex lejla tajba għal soċjalisti fl-Ewropa. Aħna dizappuntati ħafna. Aħna stennejna li konna riżultat aħjar f'xi stati membri mod l-affarijiet mxew tajjeb, mhux ħażin, però f'xi pajjiżi oħrajn kien ħażin ħafna għalina. U aħna fil-grupp soċjalista kena naċċettaw telfa ħażina f'ċertu stati membri. Kollox ma kollox nistaw najdu li din hija lejla mm, mhux sabiħa xejn għalina. Xtaqt li kieku kelli l-opportunità li nikkommenta fuq riżultati aħjar għalina, però il-suġġetti tagħna u temi ta' interess tagħna bħal Ewropa Soċjali huma ħafna iktar neċessarji issa minn qatt qabel irridu nirregolaw is-swieq finanzjarji irridu niġġieldu il-bidla fil-klima, irridu naraw kif eh, ser intejbu il-forsi tas-suq u aħna Ilna niprivaw namlu dan. Aħna ser niprivaw nkomplu nafsu fuq l-agenda soċjali dan huwa r-rwol tagħna. Ma nafx kemm ħajkonna siġijiet fl-aħħar mill-aħħar jista' jkollna 180 jew xi ftit iktar. Grazzi Martin Schulz. Jien ovvjament issa mhux ser ninjura lis-Sur Watson li għad ħdejja xtajdinna dwar riżultati. Nati merħba bakkawta manni il-riżultati kollha ma jider li l-demokrati il-liberal demokrats ħajerġa jidħol fil-parlament il-ġdid bl-istess is illi konna fih fl-aħħar parlament ġifieri suppost ħankomplu bil-lanċ bejn il-xellu kull mina u ħankomplu nkunu il-forza li jiddetermina x'joħroġ mill-votazzjoni u nkunu nkunu nistgħu nkomplu nipprovdu eh, eh, forza favur l-Europa fil-qofol tal-kamra tagħna. Hemm naqra differenza fir-riżultati minn pajjiż għal ieħor, però kellna fil-fatt prestazzjoni solida mill-liberali madwar l-Unjoni Ewropea kollha. Mela, mod ġenerali, fuq livell ġenerali, l-turnout aktar baxx Pero ħad donnu ma ħabbar daqshekk illumina lill-elettorat. Jiena għandi naħseb rridu nkun naqra kaut. Fil-pajjiżi eh, jivvotaw meta jkunu mdejqin in-nies jew irrabjati. Għandhom id-dritt li jivvotaw u dik hija li importanti. Issa jekk daw jiddeċidu xie jivvotaw jew le huwa stalihom. Eh, eh, però jiena naħseb li eh, tnaqis fil-votazzjoni irridu naraw li il-kommissjoni il kummissarji jiġu mill-Parlament Ewropew li jkun hemm persentaġġ ta' membri parlamentari li huma favor l-Ewropa u li il-kunem eh, il-xandir mm, fuq l-Europa fil-pajizi kolla biex dan ikun kollu pan Ewropew u jkollu xaqsa maċħarex rizultati. Għajnej għedin fuq l istudio tana f'Paris, pero jider il-kollega tana du ma wasal xemmek u għalek dan il-kas ser Nadia Survert li saf fl istudio Survert, jek joġbok, tajdinna taħseb l evenimenti tal-lejla? Oui, bonsoir. Grazzi, il-lejla tajba. L-ewwel nett nixtieq ngħid li l-astenzjonijiet żdiedu u din għandha tassibna l-koll naħseb li hemm nuqqas ta' konfidenza minn ħafna votanti fl-Ewropa. U il-persuni li marru jivvutaw minnaħa tal um, tal-lemin u kif kol ta' xelluk dan għandhom joħolqu bilanċ. Però dan kollu jfisser li aħna ma rnexxilniex insibu risposti li kienu qed jistennew iċ-ċittadini tagħna mill-grupp politiku tagħna tal-UN e Nistaw naraw li n numru ta' siġijiet ser jinżel minn design fil-Parlament Ewropew u ser ikun hemm mm, bilanċ stabbli però f'ċertu pajjiżi Eh, bħal ċipru, l-Greċja, l portogallu u xi pajjiżi oħrajn. Però xi pajjiżi aħna wkoll għamilna żieda. Hemm eh, domanda kbira fir-rigward ta' l-Italja. Però jiena naħseb li nistgħu nżommu bilanċ tajjeb fil-Parlament Ewropew. Jiena nħoss li rridu naħdmu, irridu nibdew naħdmu, mhux eżattament fl-ispirtu ta' dak li qal is-sur Pottering, naqbel ftit miegħu però mhux kompletament jiena favur ta' l-Ewropa, però xorta waħda jiena kritiku ta' xi affarijiet li qegħdin isiru dan l-aħħar, is-Sur Pottering jaf tajjeb ħafna. Jaf li tista' tkun favur l-Ewropa però tkun qed tikkritika l-affarijiet li qegħdin isiru bħalissa fil-preżent. Din hija kwistjoni fil-Parlament Ewropew bħalissa u fil-forzi politiċi kollha għaliex l-Ewropa mhix mixja tajjeb dan l-aħħar. Grazzi tassew jidher li sur Colin Bennett ħajkun qed jiseb magħna minn ftit minuti oħra. Ġifri din il-kampanja ġiet segwita minn numru ta' ġurnalisti fl-Ewropa u jidher li ħafna minnhom qegħdin hawnhekk miġbura f'din il-kamra. Biex nilqaw il-mistoqsijiet tagħna għal kallima eh, politiċi tagħna nmur lura għall spokesperson tagħna Jean Medu. Euh, Grazie ħafna Marka. Mela, u jdejkom, jekk joġobkom, meta eh, tkunu titu tistaqsu u tistaw tużaw il-Franċis, il-Ġermanis jew l-Ingliż biex tistaqsu l-mistoqsijiet tagħkom. Eh, l-ewwel introduċu lilkom infuskom u eh, indirizzaw il-persuna diretta. Mela, li ma ġurnalist jixtieq jagħmel ewwel mistoqsija?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 din xente. Skużawna, pero ma nistaw naraw l-ħat li donnu għandu mistoqsijiet, iva, naxħat li xieqja mistoqsija issa. Iva, għandi mistoqsija sur dol. Hemm kwistjoni fl-Italja dwar il-ħatra tal- President li jmiss hemm kandidat, is-Sur Mario Mauro, u nixtieq nkun naf x'inhi l-opinjoni tiegħek dwar dan il-kandidat tal-Presidenza tal-Parlament Ewropew. Iva, aħna ser nivutaw dwar dan fil-14 tal-Lulju. il aħna qegħdin hawnhekk għandna żewġ kandidati fl-IPP, is-Sur Mauro Mauro u s-Sur Buxek minn Polonja u aħna fl flimkien ma' s-sur Bushek u s-sur Mario Mauro biex inħarsu lejn dan il-punt wara l-elezzjoni tal-parlament. Ġifri nibdew niddiskutu dan il-punt minn għada biex insibu soluzzjoni. Jek memx soluzzjoni, id-demokrazija tiħu deċizjoni. Kif tafu jina kont kandidat u kien hemm boħra bħali u d-demokrazija ddeċidiet u tiddeċidi dejjem fl-aħħar mill-aħħar, però aħna serna nibdew da dibattitu minn għada. Thank you very much. Grazzi tassew minn ħajja l mistoqsija li miss. Simon, jekk jogħġbok stanna l-mikrofon. Ok, go ahead. Um, Simon Taylor, European Voice, a question for... Minna l European Voice, għandi domanda s-sur Schulz, għalfej taħseb li l-grupp ta' soċjalisti mar daqsek ħazin. Konna edin nistennew li kunem madwar 200 siġu din hija xaġa diżappuntanti. Għalfejn il-figuri huma daqsek zina mod partikolari meta ħsibna li l-grupp soċjalisti kien se jibbenefika minn kriżi ekonomika u finanzjarja. Wir haben äh, gesehen, dass in den Unterschieden. Li u għali ħafna stati membri kienem patterns differenti ta' votazzjoni U uh, għal darboħra kien hemm uh, il-kustjonijiet uh, domestiċi l-influenza u l-votanti. Il-grupp soċjalista ma, ma marx tajjeb għax membri eh, eh, f'pajjiżi differenti ma marrux tajjeb. U l-istess kif ġara f'pajjiżi fir rigward tal-Partit Soċjalista naħseb li aħna irridu nagħmlu analiżi tajba minn pajjiż għal ieħor biex naraw eżatt x'ġara u kif seħħow dawn ir-riżultati. Irridu ninvestigawha tajjeb di naraw x'ġara fir-Renju Unit, fil-Ġermanja, fi Franza. U naraw kull pajjiż individwali e, u naċċertaw Eh, x'kienu l-kwistjonijiet speċifiċi li eh, ovvjament eh, influenzaw dan il din il-ħaġa li mhux bil-fors kienu kwistjonijiet Ewropej. Dik l-unika spjegazzjoni li għandina, grazzi. Grazzi tassew. Min mistoqsija li miss? Yes, please. Iva, jek joġbok. mill-televizjon ta' ZDF, is-Sur Watson. Sur Watson, inti flimkien ma' soċjalisti biħsibek uh, tipprova tipprevjeni Sur Barroso milli jiġi maħtur mill-ġdid? No, no. Uh, Jiena ma stajċ narak, pero dak li ħana rridu nippruvaw nagħmlu bħalissa u li nħarsu lejn kompozizjoni ġdida ta' grupp rridu niġbru l-grupp flimkien u bat naraw nibdew nidu deċiżjonijiet. Aħna għandna rrieda li nitkellmu mal-gruppi l-oħra politiċi rigward il-possibilità li kolna kooperazzjoni politika l ħajja tal-parlament, aħna posti li kolna eh, kooperazzjoni teknokratika biex nsejħu lek bejn il-gruppi politiċi differenti. L-Ewropa u iċ-ċittadini tagħna fl-Ewropa Urewna, urewna x'inhuma l-opinjoni tagħhom huma votaw għal kompożizzjoni partikolari ta' parlament ġdid u għal din ir-raġuni nifissa aħna rridu nieħdu nota tar-riżultati tal-elezzjonijiet u rridu nippruvaw nifformaw koalazzjoni ideoloġika f'dan il-Parlament u jiena ċert li kollegi tiegħi ħajmlu bħali ser ninsegwu dan li dak li ċittadini ixtiequ. Id-domanda li miss, jekk jogħġbok um bil-wifqa ħana rawk televizjoni zvediza nixtieq ninsaqsi l-grupp il-mexxija politiċi kollha kemm tista' tkun baxxa l partiċipazzjoni fil-elezzjonijiet tal-Parlament Ewropew u meta ser immorru lura sistema meta il-parlamenti nazzjonali jeleġġu il-membri tal-Parlament Ewropew. Mela l-ewwel is l Pottering f'Berlin. Is-Sur Pottering. Trid tirrispondi din il-mistoqsija jekk jogħġbok, jistaqsi ċer? Iva, jgħid is-sur Patering. Ja, ma stajtx nisma sow, pero, l-mistoqsija ma stajtx nisma ħatajepa. E, e, iċer jistaqsi li l-kellimi jgħamil il-mistoqsija jerġa. Ser insaqsi domanda bil ġermanis e, dan huwa televizjoni Svediża Sur Fredrickson kemm għandu jkun baxx it-turnout qabel ma morru lura sistema ta' qabel fejn il-Parlamenti Nazzjonali kienu jeleġġu il-membri tal-Parlament Ewropew? Sehr unverständlich. Mela, din il-mistoqsija ja waħda li ma tantx nista' nifhimha. Eh, eh, eh, Veru rridu ntejbu it-turnout aħna imma noqogħdu nitkellmu dwar partit il-parlamenti nazzjonali li jeleġu huma il-membri parlamentari naqra stramba. Jiena għedt fil-bidu li dispjaċini li kien hemm turnout baxx u għedt illi il-partiti politiċi fil- Eh, media anka dal persuna li staqsan mistoqsija irridu jiznu ta' kif aħna nistaw nandu il-messaġġ tal-Parlament Ewropew mhux biss meta jkunu ħajsiru l-elezzjonijiet imma fil-mandat tal-ħames snin kollu li kollu l-Parlament u nispera li aħna jirnexxinna ntejbu l-affarijiet eh, fl-aħħar ġimgħat jekk wieħed iħares lejn l-elezzjonijiet tal-Istati Uniti U fil-Kamra ta' Reprezentanti hemmhekk jiġu għalet il membri terz mis-senaturi ġew e, fil-fatt eletti binqas minn turnout ta' 40 fil-mija fl-aħħar 30 sena. Din hija eżempju li jiena xtaqt nsemmi. Dawk fostna illi qed iħarsu lejn dan b'mod politiku bħalma qed jagħmlu l-ġurnalisti pereżempju, iridu jassikuraw illi hemm aktar rapportaġġ ta' xisir fl-Parlament Ewropew għax il-Parlament Ewropew għandu influenza kbira huwa importanti kull politikanti u l-xandir jaħdmu flimkien il-messaġġ jasal u it-turnout darbohra jkun ħafna aħjar. Grazzi President. Grazzi tassew President. Surdol, xejdinna? Iva, jina xtaqt najt eżattament dak li kif qal president tal-parlament. Pero nix inżit najt li ċertament aħna ovvjament rridu naħdmu aktar bil-qrib mal-parlamenti nazzjonali fil-grupp tal-IPP fl-axħar sentej u nofs. Aħna konna din din naħdmu mill-qrib ħafna ma' parlamenti nazzjonali li msiħbat il-kollegi tagħna fil-parlamenti nazzjonali u għamnek rajna titjib Rriti ikollna rabta fil-qrib hemmhekk, dak li notajt u l-Parlamenti Nazzjonali ma jkunux dejjem ġusti mal-kwistjonijiet ġewwa Brussell u dejjem daw id-deputati jridu jiftakru li huma għandhom ministri fi Brussell li mbagħad jgħaddu mill-kumitati tal-Parlamenti Nazzjonali u aħna rridu naraw li dan il-pattern taħdem u jekk l-IPP jkunu jistgħu jgħinu wkoll. Is-Sur Schulz jekk jogħġbok, is-Sur Schulz qiegħed f'Berlin, tixtieq twieġeb għal din il-mistoqsija? Naħseb li il-President tal-Parlament għal kollox li għandu jintqal fuq din il-kwistjoni. Nishtiq eh, nati opinjoni zaħira dwar dan. Jina ma nafx id noqdu nistudjaw għalfejn n-nis ma jivvotawx, pero jina naħseb li ir-raġuni hija li huma ma jarawx konnessjoni mal-vot li huma eh, jgħatu mal-istituzzjonijiet li qegħdin jivvutaw għalihom u jidirli li jekk ikun hemm iktar konnessjoni bejn il-vot tagħhom u r-riżultat fil-kompożizzjoni tal-Kummissjoni Ewropea per eżempju u l-Parlament Ewropew, allura forsi iktar nies imorru jivvutaw. Għal daqstant jiena nemmen li għanna neleġġu numru ta' nies fuq lista pan-Ewropea biex ikonna dibattitu Ewropew u mbagħad nitolbu lil kunsil biex jażel il-Kummissarji mill-Parlament Ewropew biex ikun hemm konnessjoni ċara bejn il-vot tat-ċittadini u l-amministrazzjoni. Grazzi. Grazzi ħafna. Is-Sur Vurt ġewwa Pariġi issa. Uh, Grazzi ħafna. Naħseb illi l-parlamentari kollha mm, għamlu l-kampanja tkellmu mal-poplu u daru mal-postijiet differenti Ma staqsawniex kif uh, jiġi elett il-President uh, tkellmu dwar il-kondizjoni Ewropea. Uh, imma l-idea veru, l-idea rridu nwasluha aħna il l-liberalizzazzjoni per esempio tal-servizzi pubbliki il-kompetizzjoni, l-nuqqas ta' sigurtà ta' xogħol, dawn l-affarijiet kollha qegħdin jgħijuhom lill-ċittadini u jekk mhux se jaraw triq miftuħa l allura bil forsi jitilfu l-interess li jivvutaw. Pereżempju erba' snin ilu kien hemm Eh, maġġoranza li kienu kontra l-Kostituzzjoni, mhux għax kienu kontra l-Ewropa, imma kienu kontra il-ċertu eh, liberalizzazzjoni. Eh, Umbat, Sarkozy, per eżempju, fi Franza, sab mod kif jaddotta il-trattat tal-Lisbona għadda mill-Parlament eh, Ewropa u njora il-referendum. Għalek, iċ-ċittadini eh, eh, ħadu impressjoni ta' din il-ħagġa, influenzatom din il-ħagġa. Dina hija kwestjoni ehm, politika, mux tiddependi fuq l-istituzzjonijiet biss. Grazzi sur Vurz, jgħid iċċer, għaw mistoqsijiet oħra. Iva, sinjur, emek. Mela, unek għanna Radio Euronet. Mistoqsija tiegħi diretta l-President tal-Parlament u ċerż l ħra tal-grupp tal-gruppi. Il-kwistjoni ta' trattat tal-Lisbona li s-sur Wurz kien titkellem dwarha. Il-Parlament il-ġdid ser ipoġġi pressjoni tiegħu u sabiex dan it-trattat tal-Lisbona jiġi adottat u jekk ma jkun ma jiġix adottat, se jkun il-pjan B? L-ewwel nett nixtieq eh, nirringrazzjak ta' dik id-domanda. U nixtieq ngħid immedjatament li aħna konna qbilna li kena time slot ta' 35 minuta u għanna impenni oħrajn wara din il-konferenza stampa għal daqstant jiena ikolli ngħidilkom li rrid nirrispetta l-impenni l-oħrajn tiegħi għad-domanda l-oħra. Il-trattat tal Lisbona huwa trattat li flimkien ma' trattat kostituzzjonali aħna jna naħdmu fuq u għal madwar 10 snin sa' mit-trattat ta' Nizza Deċembru tal-2000 ta' sena 2000. Il-trattat ta' Lisbona ser jamela iktar faċli li l-Unjoni Ewropea tieħu azzjoni tkun iktar demokratika u iktar trasparenti Jiena ser nuża l-opportunitajiet kollha li għandi biex inħeġġeġ li dan it-trattat jidħol fis-seħħa x'għandna bżonn ta' Ewropa iktar b'saħħitha u iktar demokratika. Sisur Dol, Iva, na naseb ħanamlu dak kollu nistaw sabiex nassikuraw li t-trattat tal-Lisbon jidħol fis kemm jista' jkun malajr. Però, Ovvjament għad trid ikun hemm referendum fl-Irlanda u d-dokument irid jiġi firmat minn numru ta' pajjiżi, però aħna sena' nagħmlu dak kollu nistgħu nassikuraw li dan jidħol fis-seħħ u il-Parlament ser jipprova e, e, e, jara bit-Trattat ta' Lisbona jara seta' tiegħu tiżdied u għalhekk se nagħmlu nistgħu. Għax iċ-ċittadini ser jistaqsuna x'seta' għandkom. Issa, Sir Wurz, Aħna ħdanna tajjeb ħafna aħna u s-surverts, pero Pero jekk eh, iċ-ċittadini verament ma kontra l-Ewropa ma serċi b'dak li jridu. Pero naħseb li imur jagħmel ħażin ħafna jekk qed imur jivvota kontra l-Ewropa. Jiena naħseb li importanti qed jivvota favur l-Ewropa u dak li aħna għamilna fil-kampanja tagħna ħeġġiġnijom u dik l-agenda tagħna l-ħames snin ġejjin u naħseb ir-riżultati ksibnijom għalli xaħna fuq dawk id-dossiers il-gbar u l agenda konna ħdimna fuqhom. Ovvjament għatem problemi u rridu niproponu proposti ġodda sabiex aħna nkunu nistaw noħorġu mill-krizi li għanna. 500 miljon konsumatur u ħafna nies u daw il-500 miljun konsumatur ħassewa l-effett, ħasseħ l-effett tal-krizi. U għalek għanna ser niproponu ftejim Ewropew sabiex naħorġu mill-krizi kemm jista' jkun malajr. U dan huwa l-ewwel antana. Grazzi Sur Dol, jena naf li uħut minn mistednin tagħna jkollhom ħallu il-kamra ħabba attivitajiet oħra li għandhom u nixtiequ nagħtu lil gruppi tal-presidenti tal-gruppi biex ikun jistgħu jwieġbu u jgħidu eżattament x'jaħsbu mela nagħtu l-kelma l-ewwel l sur Schulz. Ich hoffe, dass der Lissabonner Nispera illi trattat tal-Lisbona jidħol fis seħ ħanna bżonnu ħafna aktar minn qatt qabel ix-xogħol illi għandha l-Unjoni Ewropea li għandha bżonn tagħmel l-Unjoni Ewropea jistgħu jiġu trattati ħafna ħjar bit-trattat ta' Lisbona milli bit-trattat ta' Nizza. U nixtieq nieħu din l-opportunità biex niġġibed l-attenzjoni għal punt illi iħassibni ħafna l-lejla lili il-Parlament Ewropew huwa wieħed mill-istituzzjonijiet l-aktar potenti fl-Unjoni Ewropea eh, b'livell livell ta' demokrazija internazzjonali, nuħdu deċiżjonijiet fuq leġiżlazzjoni illi taffetwa il-ħajja ta' ċittadini fil-27 pajjiż stat membru u il-trattat tal-Lisbona meta jidħol fis seħ ħaj jinkludi 80 eh, oqsma ta' politika eh, illi niddeċidu fuqa waħna ħajkonna inkunu nistaw eh, nużaw il-seta tagħna f'dan ir-rigward ikunu konna aktar seta minna ħal oħra E, e, meta jekk il-Parlament ħajnat aktar setat materna u tkun aktar u aktar baxxa allura e, din mhix ħaġa tajba jekk inħarsu lejn ir-riżultati fil-pajjiżi differenti ħafna drabi dawn ir-riżultati m'għandhom x'aqsmu xejn mal-politika Ewropea. Naħseb il-votazzjoni fir-Renju Unit pereżempju m'għandix taqsam mal-politika Ewropea. L-istess fl-Ungerija dawn huma żewġ eżempji minn ħafna oħrajna. Jekk naraw li xejriet jippersistu Allura, irridu nitkellmu u kol dwar il-krizi tal leġittimità Il-sur uh, uh, Pottering risponda l-ġurnalista svedis qabel e, jider illi veru hemm din ix lejn ir-rinazzjonalizzazzjoni tal-Ewropa u din hija kwistjoni li forsi aħna irridu niddiskutuha din il-leġitimizzazzjoni, din il-kwistjoni ta' e, e, il-rabta bej eh, kemmu leġitmu l-parlament u turnout għax jekk ma nagħmlux hekk sen ngħaddu minn żmien diffiċli fil-ġejjin. Jiena għandi ir rizorsi eh, permezz tal-Parlament u ħan nipprova nmexxi dan id-dibattitu. Jiena naħseb li eh, l-Ewropa tista' taħdem b'mod aħjar jekk it-Trattat ta' Lisbona tidħol fis-seħħ, però naħseb li ċ-ċittadini tagħna ma tantx jagħtu każ tat-trattati, jridu sempliċement jaraw l-Ewropa taħdem tajjeb u aħna ser nagħmluha taħdem tajjeb. Jekk naraw ġara fit-tieni parti tas-sena l-oħra, e, solidarjetà Ewropea ġiet immobilizzata u żammejna truppi Russi minn Tbilisi f'Ottubri u mbagħad żammejna l-banek tagħna fin-negozju u f'Diċembru u aħna ksibna politika tajba biex niġġieldu l-bidla fil-klima. Dak huwa li n-nies iridu aħna jekk iridu nikkonvinċuhom li l-Ewropa taħdem tajjeb, forsi rridu nħeġġuhom jivvutaw l-poter ta' trattat li jridu. Sir Vurs, jekk jogħġbok. Grazzi, jena naħseb li hemmhekk għanna t-fixki. Meta għanna nitkelmu dwar it-trattati tal-Europa, anka trattat tal-Lisbon, għandek minnaħa miżuri istituzzjonali adottati minn dal-istess parlament, dawn mhumiex kontra l-wieħed iżid is-setat tal-Parlament Ewropew, anzi bil-kontra. Però din hija hemm tieni parti għal dan il-għan għat-trattati u din hija l-isfida e, il-modell ekonomiku u soċjali li huwa liberali huwa liberali ġdid u jiena rajt l-istqarrijiet mill mill Jean-Claude Juncker li u stess għal li qed iwissir il-mexxejja Ewropej u qal li aħna irid ikollna eh, dibattitu fuq il-modell ekonomiku soċjali u din ser tkun eh, xaġa kbira. Ma nistawx nqogħdu ngħidu li trattat ta' Lisbona jrid jiġi ratifikat kemm jista' jkun malajr. Nafu x'hemm fit-trattat preżenti fit-trattat ta' Lisbona u x'ngħidu bħala kwistjoni li ma affarijiet ta' kuljum mal-ċittadini Jiena favur l-Ewropa. Anki meta jgħid is-sur Joseph Dol jiena favur dan id-dibattitu xi drabi ħafna nies jibżaw, jibbeżana minn dan il-punt. Irridu naraw eżattament xi jaħsbu u x'inhu l-ambizzjonijiet dwar il-mudell ekonomiku u soċjali. Kan għandna nixuq nibidlu trattati f'dik id-direzzjoni, b'dak il-mod irridu naċċettaw dawn it-tibdiliet. Jekk aħna Inkella ma rridux eh, infixklu lill elettorat tagħna. Issa Sur Pottering jixtieq iwieġeb u jgħidilna l-aħħar kelma dwar eh, eh, l-opinjoni tiegħu dwar lejla. Iva, ippermettuli li li għal darbohra nirringrazzja li ċittadini kollha li ħadu sem fl-elezzjoni fil-Parlament Ewropew hemm maġġoranza favur l-Ewropa u fl-interess tal-futur tal-kontinent tagħna qed nitlob l gruppi kollha biex jikkooperaw. Aħna rridu nikkreaw opinjoni pubblika Ewropea u naħseb li rridu naħdmu flimkien mal partiti nazzjonali biex nippruvaw jisibu soluzzjoni. Jiena nitlob ukoll lill-medja biex tagħti prominenza l ehm, livell Ewropew bħalma tati importanza lil kwistjonijiet oħra. Nirringrazzja lil kulħadd u il lejla tajba Brussell. Mela, dawk il-kommenti mis Sur Pottering u l-xandir speċjali mill-Kamra tal-Parlament Ewropew. Issa qabel ma nittemmu nixtiequ naraw eżattament il-forma tal-Parlament il forma tal parlament il ġdid u hawnhekk ikolli nilbes in-nuċċali x'inkella ma narax mela, l iscreen Mela, il-GW u l-NGL għandhom siġiet bejn 33-37, il-Soċjalisti 155-165, il-Ħodor 52-56 siġu l-alde 78 għal 84 IPP għandhom bejn 263 għal 273 il-UEN għana bejn 33-37 siġu l-indem minn 15 għal 19 siġu u l-oħrajn 83 għal 89 din jider li ser tkun sessjoni pjuttost interessanti. Nirringrazzja l mexxejja politiki koll fil f'Pariġi u fil-Berlin u nirringrazzja l-tekniċi kollha tal-Parlament li għamlu din xandira possibbli u grazzi tal-kontumana lejla u insemmilkom.